Mela, issa nħarsu lejn l-agenda. Skont ir-regoli ta' proċedura adottajna din l-agenda skont regola 100 u ma nixtieqx nissuġġerixxi emendi għal din l-agenda. Mawnx tibdiliet suġġeriti ħlif għal nar l-erba fejn il-grupp tal-EPP suġġerixxa li kunem inklużjoni ta' stqarrija rigward iż-żieda ta' l-antisemitizmu u dan ser jiddaħħal eh, minna rezoluzzjoni. L-onorevola Mezzola. Thank you very much, Mr. President. Yes. Grazzi ħafna, Sur President. Il-grupp tal-EPP talab debattitu li ser kolna aktar tardin il-ġimgħa fuq il-żieda ta' antisemitizmu, iżomofobja u estremizmu biex ikun hemm mozzjoni ta' riżoluzzjoni li tiġi adottata aktar tard fil-sessjoni ta' April. Für den Antrag sprechen. Frau Holmer. Grazzi, Sur President, onorevoli kollegi, fuq din il-kwistjoni kollha tal-antisemitizmu u forum violenti ta' estremizmu aħna nħossu li l idea ta' rezoluzzjoni hija bbażata fuq il-fatt li jridu nibatu messaġġ ċar, messaġġ komuni. Ma rridux noqgħod nidħlu f'dettall, aħna nemmnu l parlament Ewropew għandu joħroġ qarrija komuni fuq din il-kwestjoni importanti. Il-kol kemm aħna l-PPE Soċjalisti l-Gwe irridu nibatu messaċċar kontra l-antisemitizmu u l-estremizmu violenti. Ma naħseb li hemm bżonn ninfakkar lil ħadd li kważi kull ġimgħa qed isiru attakki ta' forom differenti irridu nibatu messaċċar li aħna dan kollu nikkondannawh. U li huwa meħtieġ li l-Parlament Ewropew jingħaqad flimkien biex jibgħad dan il-messaġġ. Kellna smih fil-komitat rajna wkoll numru ta' proposti fuq inizjattivi minħa tal-gruppi fi kliem ieħor jiena nittama li l-Parlament Ewropew jaħtaf din l-opportunità biex jibgħat staqarrija minant il-gruppi kollha li tikkundanna l-estremizmu u il-vjolenza u l-antisemitizmu. Grazzi tassew. Xaħat li jishti joġġezzjona? Jekk joġbok, kollega, Iva, grazzi, Sur President, jekk l-informazzjoni li għandi hija tajba fil-konferenza tal-Presidenti kien diġà hemm talba għad-dibattitu ta' antisemitizmu biex nizgraw li kunem rizoluzzjoni u din ġiet irrifjutata fil-konferenza tal-presidenti. Issa, f'numru ta' stati membri kellna indirizzaw dawn il-numru ta' kwistjonijiet ta' antisemitizmu, imma naħseb li dan għandu jiġi indirizzat mod differenti. U għana dak li jidu nikkisbu dan il-dibattitu din il-ġimgħa nixtiequ li ikollna smieħ limitat malu biex mhux biss nħarsu lejn l-iżviluppi storiċi tal-antisemitiżmu u nħarsu anke lejn l-isfidi attwali, imma nixtieq ukoll nħarsu lejn x'passi effettivi aħna nistgħu nieħdu kontra dawn il-fenomeni. Imbagħad irridu li f'riżoluzzjoni aktar wisa naqdu dawn l-ideat kollha flimkien. Aħna maħniex kontra riżoluzzjoni imma nixtiequ li din eh, nipposponu wasa wara li jsir is-sessjoni. Grazzi tassew, mela aħjar nivvotaw min huwa favur il-mozzjoni tal-PPE. Daw kontra? Astensjonijiet? Naħseb aħjar nivverifikaw b'mod elettroniku. Mela, il-vot elettroniku huwa miftuħ, il-koll votajtu. Nirrepeti, il-membri kollha votaw. Sir Debutiko, int l-ewwel wieħed l-erfajt idejk u issa l-aħħar wieħed li votajt. Imma ma jimportax ħankun ġenerus u ħanaħfer din id-darba mela nara il-votazzjoni. Mela għanna 152 favur u 152 kontra. Ista taħseb kiko maħallajtek tivvota kiko xkien jiġri, mela il-mozzjoni ġiet irrifjutata. Id-dispjaċini. Il-ħamis issa. Il-PPE talab li ninkludu l-sarija tal-Kommissjoni fuq l-influss ta' migranti lejn frontieri Ewropej minħabba l-avvanzi u koll tal-Istat Islamiku fil-Libja. Dan ser jisir minajr riżoluzzjoni. Nati il-mikrofon l-Onorevoli Holmeyer. Sur President, kollegi, Il-pajjiżi kollha fil-Mediterran huma imħazba dwar il-Libja u din hija raġuni għalfejn aħna nixtiequ li rappreżentantoli tinformana hawnhekk f'din is-sessjoni plenarja dwar kif jista' jkollna strateġija fuq pjan ta' żmien medju u fuq pjan ta' żmien qasir. U xer jiġri jekk l-estremisti jagħmlu dak li qalu li se jagħmlu ġifieri jibatu ħafna immigranti u ħafna nies jitilfu ħajjithom u ħafna pajjiżi se jiġu affettwati minn dan. ċat jixtieq jitkellem favur l-Onorevoli Mezzola. Grazzi Sur President, is-sitwazzjoni tas sigurtà fil-Libja hija ta' tħassib għalina hawnhekk għandna ħafna immigranti u ħaddiema li jaħdmu fil-frigiet ta' żejt li qegħdin jinħatfu minn gruppi terroristi bħal l-Istat Iżlamiku fil-Libja. Dawn u kif qed tiżvolġi sitwazzjoni eluf ta' persuni qegħdin fiskju li jkollhom jaħarbu mill-post u jaħarbu b'kwalunkwe mod li jistgħu. Il-flussi migratorji fil-Mediterran ser ikomplu jistaħħu. Qed ikun dejjin diskussjoni fil-ġisma u dan ma rridu nisimgħu x'inhi l-istrateġija tal-Kummissjoni u kif tħossi se tevolvi sitwazzjoni u kif nistgħu kolna rwol kruċjali. Il-ċittadini tagħna huma imħasba u jixtiequ tweġiba immedjata il kol niftakru wara li wara eh, waqa wara li waqa Gaddafi kellna influss ta' eluf ta' immigranti f'Malta anke fl-Italja. Nixtiequ illi naħdmu fl-imkien biex insibu soluzzjonijiet konkreti għal kriżi fil-Libja u ma noqogħdux nistennew sakemm illi pratana jispiċċaw ċimiterju ta' ħafna ħolm u ħafna tamiet ħafna persuni. Grazzi l-Onorevoli Guerrero. Grazzi, Sur President. Mux ħanajt li aħna kontra imma biex nħoġu proposta alternativa. Minn flok ma nifokaw Mod eskussiv fuq il-kustjoni ta' flussi migratorji, forsi għanna nħarsu lejn is-sitwazzjoni fil-Libja kif inhi bħalissa u naħsbu wkoll fir-riski ta' instabilità, in-nuqqas ta' gvern fil-Libja u x'nistgħu nagħmlu biex nikkontribwixxu ħalli jkollna soċjetà aktar stabbli u Libja aktar stabbli. U bekk nkunu nistgħu wkoll indirizzaw il-kwistjoni li għandha x'jaqsam mal-flussi migratorji. Għanna nitkellmu fuq il-Libja innifissa u mux fuq il-flussi migratorji biss. Nitkellmu b'mod aktar speċifiku fuq il-Libja. Herr Guerrero, dann muss ich zunächst einmal über den ursprünglichen Vorschlag abstimmen. Se jkolli inressa il-proposta eh, oriġinali għal votazzjoni peress li jintiħriġ bi proposta oħra. Għalek eja Anzi, l-Onorevoli Holmajer tixtieq t-intervjeni. Sur President, forse nistaw nazlu titlu fejn nifokaw fuq il-Libja u l-effetti migratorji, ġifiri tkun tkopri u koll terrorizmu u punti oħrajn u koll. Il-kollega Guerrero. Xtaħseb? E, iva, jena dak li kontet najt li għandu jkona dibattitu fuq is-sitwazzjoni fil-Libja u fuq ir-riski li għanna qoddimna palissa u xinu ma l-implikazzjonijiet tagħhom rigward il-flussi migratorji. Jina f'xaġa kontet naħseb. Mela. Naħseb li kol nistaw naqblu illi sen daħlu punt fuq l-agenda li għandu x'jaqsam mal-astarija tal komissjoni dwar sitwazzjoni instabli fil-Libja u il-konsegwenzi ta', ta din is-sitwazzjoni. Dan huwa aċċettabbli dawk illi jaqblu mal-proposta tiegħi jerfgħu idejhom. Dawk li huma kontra. Astenzjonijiet? Din taddi. Mela, issa iffinalizzajna l-agenda.